assistenti tal germania batu u kol talba ta' revoka tal-immunità tal-Onorevoli Gressel għal dak li għandu xaqsam proċedura ta' investigazzjoni fil-konfront tagħha. U allura batu u koll stedina l president biex bekk ikunem u kol ir-revoka tal-immunità tal-parlamentari prios u dana fl-ambitu ta' investigazzjoni preliminari u dana jisir skont ir-regolamenti u dawn il-talbiet saru għaddew lill-Kumitat Ġuridika tal-Parlament. Jiena mill-gruppi